strutturali fuq livell tal-pajjiżi manki fuq l-Unjoni Ewropea kollha kemm hemm bżonn li jkun hemm iktar impjiegi, iktar tkabbir u iktar ta' malajr. Hemm bżonn ta' strateġiji wkoll. Niskuża ruħi Iva, kif kont qed ngħid, hemm bżonn illi nappoġġaw il-governanza ekonomika, hemm bżonn ta' trasparenza, hemm ta' kontrolli fuq id-data statistika u hemm bżonn ta' mekkaniżmu permanenti ta' ġestjoni tal-kriżijiet fl-Unjoni Ewropea ikun għal ġi ta' ċittadini Ewropej kollha il-krizi edha tal-qotna il-kol, mux biss dawk il-pajizi illi għaddejjien minna bħalissa, għanna bżon ta' azzjoni koordinata, koordinata bżon ta' solidarieta. Grazzi. Ja, dank u wel, voorzitter. De